Mr. President, welcome once again after 18 years. Merħba, wara 18 sena nerġgħu nilqgħu il parlament zaszczyt i przyjemność dla mnie. Witamy prezydenta e, José Ramosa Membri onorevoli u għatassew l-onuru l tijaj li nilqa fostna il-President ta' Repubblika Demokratika ta' Timor l-Este. E, Sur Jose Ramasorta, forsi minnkom jiftak, minnkom li l diskorsi għat minn taċil senilu dak iż-żmien u irranġa situazzjoni fit-Timor tal-Vant dak iż-żmien Timor Leste kienu għadu maħax l-indipendenza u kienu uħut mill-iktar mexxejja tal-oppożizzjoni kuraġġużi illi kellhom il-kuraġġ illi jibnu dil vizjoni bħal Melu, Bħala membru attiv tal-oppożizzjoni dak iż-żmien, kien ġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U konna inqisuh bħala il-persuna ewlenija li kien qiegħda tiġġiela tal-indipendenza tat-Timor u ħareġ bi pjan fuq ħames punti illi l-ewwel kien jinvolvi li jkun hemm tal-ħabsin u tal-priġunieri eh, politiċi u li kun hemm ukoll referendum fuq l-indipendenza l-Unjoni Ewropea rikonoxxi dan il-pjan fl-1906 u design il-President. Iġifieri Sur Jose Ramos Orza kif ukoll is-Sur Balog ġintaw il-Premju Nobel għal paċi u s-sur biex modinata il-premju Sakharov mill-Parlament Ewropew. Wara dan, kien hemm referendum fil-Timor tal-Vant u referendum għadda. Imbagħad wasal perjodu diffiċli ta' rikonċiljazzjoni fil-pajjiż. Situzzjonijiet affidabbli kellhom jimbinew mill-ġdid u l-Parlament Ewropew tal-appoġġ kostanti tiegħu għall-ambizzjonijiet u l-azzjonijiet tal-President. u tal-Moviment Demokratiku fit-Timor l-Est. Fl-2002 għalhekk il-pajjiż ħa indipendenza sħiħa u dak kien importanti mhux biss għat-Timor l-Est. Il-President kien qiegħed iżur numru ta' pajjiżi f'numru ta' kontinenti wkoll sabiex jispjega li rappreżentanti ta' dawn il-pajjiżi u l-gvernijiet tagħhom illi huwa possibbli illi jibnu futura aħjar ċittadini tagħhom. Sur President għalhekk huwa bi pjaċir kbir li natik merħba mill-qalb hawnhekk fil-Parlament tagħna u nadilek issa l-mikrofonu. Mr. President, ladies and gentlemen, I will start my... Sir President, signori, ħanibda bil-Inglis, imma mbagħad ħanaddi għal-Portugiż, u mbagħad fl-aħħar ħanerġa' lura l-Ingliż. Jiena ħankun nista' nindirizzakom kieku rrid f'ħames lingwi Ewropej, però ħan nagħmel dan, x'inkella nibda nitgerfex jiena wkoll. Għalhekk ħanżomma tnejn, l-Ingliż u Portugiż. Jina grat ħafna tal-privileġġ li eh, nindirizza din l-istituzzjoni li hija eh, il-wirja tad diversità Ewropea u tal-politika u kultura Ewropea. Intom ħloqtu it-triq Ewropea sa ġifiri tal-qed mill-gwerer għal l-unità il l-isbuħija u isħubija u l-paċi u dana wassal għal prosperita u intom mintu fil-ċittadini ta'kom. U it-twemmin ta'kom wassal lili bħala rebbieħ tal-Premju Nobel biex jiena u koll ninnomina il-Kommissjoni Ewropea bħala eh, kandidat għal-Premju Nobel tal-Paċi. minnaħa għanna l-Azja u um, illi għanda għedin issa joħorġu żewġ ġganti azjatiċi illi għedin jiddominaw il-bqija ta' reġjun u minnaħa l-oħra għanna l-eks eh, superpotenza fin-nofs hemm mbagħad l-Ewropa, l-Ewropa li jappont bejn dawn il-ġiganti. U dana jaddi mit-tarf tal-Atlantiku fejn hemm il-Portugal sat-tarf liħor tal-kontinent fejn tibda l-Azja. Jina grat ħafna għal din l-istituzzjoni ta' gusta tal- u tal-membri tagħha Komissjoni Ewropea u koll u b'mod partikolari president tagħha il-ħabib tagħna Jose Manuel Barroso illi u għal snin twal baqa jappoġġana dejjem fil-tfittxija eh, tagħna għal ħelsien kemm bħala diplomatiku kif ukoll bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin anke bħala Prim Ministru tal-Portugal dejjem u eh, appoġġana t timor Leste u kif għamel ukoll il-Azja, l-Amerika Latina, l-Afrika, però għat nonqos mid-dover tijaj jek ma nir-ingrazzja xukoll il-membri l-oħra tal-Parlament Ewropew uħus minnom madhom xmana unek minħabba eh, xjuħija illi ħat minna ma jista jeħles minna sfortunatament. Imma li sibna f'dil istituzzjoni ġifiri il-firxa kollha mix-xelluk sal-lemin huwa li tajtuna forum fejn ma jinsab imkien iżjed tajtuna vuċi. U per eżempju, membri Portugiżi tal-Parlament Ewropew il-partit kollha illi fid-disajnijiet ħarġu ġifiri minn butom stess, mill-paga tagħhom stess, il-flus L-Dr. Zakaria Skosta, l-lum ġata il-Ministru tal-Affarijiet barranin tana, qabel kien hawnhekk għamel ħames snin fl-Ewropa bħala membru ta' Resistenza Portugiża u kienu propju il-membri ta' Parlament Portugiżi mix-xalluk lamin illi kull xar kienu jtuna xi ħaġa sabiex inkunu nistgħu aħna nżommu l-uffiċċju hawnhekk tagħna fi Brussell u kienet din l-istituzzjoni illi tatna wkoll għall-ewwel darba l-possibilità illi tatna biex ngħidlek karta tal-identità biex nirrapprezentaw it-Timor Leste fil-Parlament Ewropew u biex aħna eh, nsemmu leħinna u ehm, immexxu l-agenda tagħna wkoll ta' Timor Leste u għalhekk jiena qiegħed hawnhekk illum sens kbir ta' gratitudni. Issa ħandur għal Portugiż u ħanindirizza l-kwestjoni tal eh, l-għanijiet tal-iżvilupp tal-millennium. U ħanajdu kamx għadin namlu, aħna f'pajjiżna u xedin nistennew mill-komunità internazzjonali biex tejn lilna u l-oħrajn. Timor Lest ma kienx pajjiż indipendenti fis-sena 2000. Aħna irrappreżentajna l-ewwel rapport tagħna fuq il- l-anijiet tal izvilup tal-millenju fl-2004. Sa minn dak iż-żmien aħna kellna l-paċi fit-Timor Lest li jagħmilha possibbli illi nilħu tkabbir eh, ekonomiku għoli sa 12% fil-sena mija naqqasna il- għad bizdit minn 9% fil-mija fis-snin li għaddew il-mewt fost it-tfal naqqasni ukoll għal-livelli li aħna konna qegħdin nippjanaw għal 2015 L-attendenza fl-iskejjel fl-2007 telet għal 83% minn 65%. U rnexxinna wkoll neħħu l-terrorizmu bajnuna wkoll minn naħa ta' Kuba. U għadin u li fis-sentej tliet snin li ġejjin naħu l-elettorizmu kompletament mill-pajjiżna. 20% tal-budget huwa għal saħħa u l-edukazzjoni u dan kien possibbli bis-saħħa ta' programm ta' fondi pubbliċi aggressiv affarijiet li għandhom x'jaqsmu bħal trasferimenti ta' flejjeż diretti l-anzjani, il-veterani, il-nis b'dizabilita u zidna wkoll l-ammont ta' arti li qed tiġi kultivata u il-produzzjoni tal-ikel. Għadin il-lestu roadmap tagħna għal pjan ta' żvilupp strateġiku għal perjodu 2010-2030 u dan jemra possibbli biex neħilsu li nistana minn sekli sħaħ ta' faqar u nżidu l-livelli ta' ixin tagħhom għal livelli medji jew għolin sa' s-sen 2030. Dak li għandu xaqsa ma' rizorsi ta' żejt sana u b'sodisfazzjon għalina li nistgħu ngħidu l-inizjattiva ta' trasparenza d industrija ta' żejt li iti ikklassifikat li timor leste fir-rapport tal-Ulju ta' din is-sena bħala l-iktar pajjiż fl azja u t-tielet fid-dinja eh, għat-trasparenza u l-ġestjoni effettiva tal-profitti mir-riżorsi ta' żejt u l-gass. Madwar 30% tal-membri tal-Parlament Nazzjonali tagħna huma nisa. Fil-gvern, għanna ministri u ministeri bħal ma tal-finanzi u tas-solidarieta u l-ġustizja soċjali u il-prosekuzzjoni tal-ista dawn huma kollha karigi mexxija minn nisa. Għanna u kol parlament tal Zaza ta' 130 membru li ġi elett milux f'elezzjonijiet ġenerali. U Iż-żgħażagħ ta' dan il-Parlament għandhom bejn 12 u 17 sena. Huwa x-xewqa tagħna li ikolna ugwaljanza bejn is-sessi f'dan il-Parlament. Però jerġgħu tajt l-ispettattivi tagħna mhux tal-inkisbu tal-li intelbu wkoll. Dan il-Parlament huwa magħmul minn 68 tifla u 62 tifel it-Timor Lest huwa kontent li rnexxilu jadotta wieħed mill-iktar reġimi eh, umani fid-dinja ġentili. Aħna neħejna il-pena kapitali. U 25 sena hija il-pena massima fil-pajis tagħna m'għandniex laqas ħabs ħadd ma jsejn taf ħabs għall-omru. Għandna trattati li ħarsu drittijiet tal-bniedem, għandna restaqna żewġ rapporti wkoll f'dan ir-rigward fl-istituzzjonijiet tagħna ħankomplu naħdmu sabiex nirrispettaw drittijiet tal-bniedem, libertà u dinjità għal kulħadd. Il-Kostituzzjoni tagħna tirrikonoxxi l-importanza u s-superjorità ta' dritt internazzjonali fuq il-leġizlazzjoni nazzjonali tagħna ġifiri il-leġizlazzjoni tagħna kollha kif tkun f'konformità ma' dispożizzjonijiet internazzjonali. U ħana issa l-Ingliż. U ħan indirizza kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Mod superfiċjali ħafna minħabba eh, eh, eh, li qed jafas il-ħin. u importanti issa li l-onja kontribwixxew l-aktar għal tnaħħija tal-ambjent ta' gwerra. Iżda aħna narfu li eh, sinjali ta' teknoloġiji tal-industrija f'dawn l-aħħar 200 sena waslu għal benefiċċji kbar lil kulħadd. Anki jekk dawn il-benefiċċji ġew imqasma b'mod mhux indaqs. Iżda fid-dinja li qed tiżviluppa ma rridux impoġġottija kollha fuq l-onja u fuq is-setana minħabba l-ħsara li ġarbet il-dinja. Rridu narfu l-responsabilitiet tagħna x'inhuma fil-irda tal-foresti tagħna, l dajjar, l-xmajjar u l-ibħra. L-Azja m'għandix inqas responsabilità mill-Istati Uniti u mill-Ewropa li issa tagħmel tajjeb għal tibdil fil-klima aħna kważi nofs il-popolazzjoni il tad-dinja u għalhekk rridu nejnu biex innaqsu l-pressjoni fuq l-art, fuq il-minerali, fuq il-foresti, fuq l-ilma. Rridu namlu modernizzar tal-ekonomiji tagħna u ntejbu l-miljuni ta' nies li huma faqra fl azja biex namlu dan qed nużaw aktar enerġiji li qed tittieħed mill-dinja u ħafna mill-setat emerġenti tal-Azja timorru l lin mill-libħra biex ifittxu l-enerġija pereżempju fl-Afrika jew fl-Amerika Latina. Għal daqstant, Timor Leste qed taħdem mal-Maldives dawn huma tnejn mill-iktar pajjiżi żgħar fl-Asja u qed nitolbu biex ikun hemm aġenda komuni Asjatika fuq l-iżvilupp sostenibbli nkrata fuq l-ħarsin ambjentali u l-irkupru fuq l-art, fuq il-ġestjoni tal-ilma, is-saħħa, l-edukazzjoni għal kulħadd, fuq il-faqar, fuq it-tnaħħija tal-litterizmu. Appell issa l-Lonja u l-Setana. Lonja u s Setana jistaqsu li l Jekk u ma zammawx mal-widit li għamlu qoddim il-kameras sta televizjoni u jekk kien politiki li kienu effettivi biex ikun hemm biex jagħtu risposta għall iżvilupp u għal faqar estrem. Il-mexxejja tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw qed ta' taw minħabba nuqqas ta' titjib fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna minkejja li kien hemm assistenza għall iżvilupp li suppost irċevejna mill-Onja iżda donaturi rridu jagħmlu analiżi kritika tal-politiki. U siwja, nafu li hemm sentiment ta' solidarjetà ġenwin mill u nisa fil-komuni, fl-Istati Uniti, fl ewropa fil-Ġappun, lejn bniedmin oħrajn f'reġuni li huma aktar foqra fil tad dinja Iżda donaturi se jridu isaħħu wkoll il- il-numru ta' birokrazija enormi li hemm li qiegħda tnaqqas milli dak li jkun jista' juża l-flejjes fil-dawn il-pajjiżi foqra. Id-donaturi jridu jinvestu aktar mill-daluri dollari li wedu fil-bidja, fil-dranaċ, fil-ilma, fil-infrastruttura tat-toroq eccetera. Sabiex isaħħu l-istituzzjonijiet nazzjonali u ikun hemm mexxejja eh, li jkunu eletti mill-poplu u biex dan iseħħri ikun hemm aktar appoġġ marġinali biex bekk ikun hemm is-servizzi li jkunu jistgħu jitwettqu u jkun hemm żvilupp għaċ-ċittadini tagħna. Hija ħasra li u maftit dak il pajjiżi onja li żammu mal-mira ta' 0.7% ta' tkab tal-GDP għal-lajnuna l iżvilupp L-istess ħin kien hemm wedit ġenerużi li saru fil-konferenzi internazzjonali flimkien ma' movie stars u kantanti tar-rock ħafna drabi jintesow eżatt kif jintfgħu il-kameras ta' televiżjoni. U għalhekk hija aktar ta' ħasra meta naraw li malajr kemm jista' jkun ta' biljuni ta' dollari jinstabu mbagħad biex isalvaw il-banek li qed ifallu, l-kampanija tal-assigurazzjoni, aġenziji tal-istat li jkunu fraudolenti, l-industri għarriqa, kif eċiren ta' miljuni ta' dollari ta' f'bonuses u jintħalsu lil dawk li huma responsabbli għal din il-kriżi eh, ekonomika u finanzjarja. Dejjem qed ngħidu li l-Anja qed mhux qed iżommu mal widiet tagħhom għall-iżvilupp u għall-ekonomija. We believe that... Aħna nemnu li mod għaqli biex ngħinu lill-pajjiżi li qed ibatu mill-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja hija li naħulom id-dejn impaċulhom id-dejn minn dawn il-pajjiżi zzar żar u mill-li kunem strutturar ta' d-dejn minn dawn il-pajizi li għedin batu minn sfidi esterni u interni, pal per eżempju naqqas ta' stabilta, it tibdil fil-klima, l-estremizmu, Ħafna imkejjem fid-dinja, partikolarment fil-nofsenar tal-Azja u r-reġun tal-adajer il-kbar tal-Afrika. Timor-Leste huwa privileġġat għaliex aħna m'għandniex eh, flejjes li jinsabu f'dejn u għalhekk l-appell tagħna lilkom huwa mhux mejjun minħabba interess personali Fil-fatt, jekk tiftħu l-yearbook tal-ekonomija tal-2010, il-verżjoni l-żajra, issibu dejta interessanti hemmhekk li Timor Leste llum għandha l-iktar riservi żejda bħala perċentwal tal-GDP tagħha u m'hemmx laqqas ċentezmu wieħed bħala dejn. Madana kollu aħna nħossu solidarieta ma' dawk li qegħdin jitlu f'dejn f'ċertu ċirkostanzi li llum ma jistgħux ħalsu dan id-dejn u qed iwassal biex ħafna miljuni ta' nies ibgħatu. Jekk impossibbli li jkun hemm biljuni ta' dollari kważi mill-lejla n-nar biex isalvaw il-banek li fallow, kampaniji ta' assigurazzjoni Mela allura rrit ikun hemm ukoll l-obbligi morali li nżommu magħhom eh, erf politiku wkoll biex insibu ħafna ħafna inqas ta' flejjes biex nelħqu mal-obbligi tal-pajjiżi l-iżviluppati biex natwajnuna lil dawk li huma fqar fid-dinja biex narratifikaw ukoll uħut mill-isbilanċi li jeżistu fid-dinja tagħna llum. Eccellenzi. E kif qed inkellimkom hawn illum b'sens kbir taħar lilkom lill-Parlament Ewropew, lill-Mexxej Ewropej u lill imsieħba kollha tal-iżvilupp tagħna. Bumilta kbira nixtieq naraf ukoll il-nuqqasijiet tagħna u l-limiti tagħna. Aħna f'Timor Leste u f'ħafna mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma rridux immorru kontra r-rwol tagħna. Min, ma rridux nagħmlu tajjeb għax l-ponente għenna, iżda rridu nħarsu lejn il-mera u nwieġbu il-kwistjonijiet tagħna mill-kuxjenza tagħna. X'għamilna aħna stess sabiex namlu tajje pa' ċittadini tagħna biex għom mill-faqar estrem. Nistgħu nagħmlu dan, dejjem nistgħu nagħmlu aħjar kemm f'Timor Leste kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Ma tantx għamilna progress dawn l-aħħar tliet snin, kull milu indipendent il-pajjiż tagħna għat minn snin biss uħut mitċifri ċifri li samt magħkom smajtu għom izdem ħafna smoħra fejn jista' jkun hemm kisbiet u ma nistawx namlu kwantità tagħhom hemm xkejla li jom. Iżda huma importanti ndaqs. U dan nixtieq naqsam magħkom, nexxinna nagħmlu tajjeb għal ġerħiet ta' soċjetà tagħna namlu rikonċiljazzjoni ta' kumpaniji ta' komunitajiet separati, namlu tajjeb għal situazzjoni mal-Indonezja, fejn għanna storja traġika ta' 24 sena. L-lum Timor Leste u Indonezja għawdu mill-aqwa relazzjoni ta' żewġ pajjiżi ġirin. Għanna konna kapaċi noħolqu pontijiet ma' reġun kollu. Għamilna relazzjoni diplomatiċi ma' aktar minn mit pajjiż Dawn ma tistax tagħmel ċifra fuqhom, ma tistax tkejjilhom iżda huma kisbiet. Ċ-ċittadini tagħna minkejja li kien hemm ġerħiet kbar ta' 24 sena ta' okkupazzjoni ma jħadnux pattija, sentiment ta' tpattija lej ħadd. Dan huwa tmemmin tagħna, din hija l-konvenzjoni tagħna u aħna determinati biex nżommu mal-istennijiet ta' ċittadini tagħna u għom lejn futur ta' paċi u prosperità. Jalla Alla l-ħanin iberikna l kol Grazie. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sur President. 18 sena ilu, eżattament bħala mexxej tal-oppożizzjoni fil-Timor Leste ħafna kuraġġ u ħafna viżjoni. Iżda llum int ta' umana fostna bħala President tar-Repubblika Ħilsa Demokratika tal-pajjiż tiegħek. Nifraħlek President u nishtaqlek ir-risq lilek u l-pajjiżek u ċittadini tiegħek. Grazie diskors tiegħek.